tal-Kremlin. Rridu niddeċidu jekk aħna se nippermettu illi eh, Putin jibda eh, it-tawal drijaw u eh, jiddeċidi l-affarijiet fl-Europa u kol. Grazzi ħafna snjura ojla wasanna fit-tmim ta' seduta tal-lum. Il-Parlament jerġa' jiltaqa' għada 18 ta' April mid-9 sa' satejn mid-3 sa' 9 l-aġenda ġiet ippubblikata u tinsab ukoll fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Il-lejl it-tajjeb. Saħħa grazzi.